Buongiorno a tutti e a tutte. Lodwa tajba l-kulħat, l-kulħat, kollegi, talab li jitkellem l-onorevoli Karim. Jek jozbu. Prego, l-onorevole Karim. Jek jozbu, l-onorevoli Karim. Mr. President, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. Jekk joġobkom nisimgħu l-onorevoli Karim. Proceda. Jekk jożbok. Mike's not on. Mr. President, thank you. Sir President, grazie. F'Lulju tas sena li għaddiet, dari fir-Renju Unit kien hemm ħafna dimostrazzjonijiet ta' mibeda, ta' razziżmu, ta' attakki bl-armi tan-nar u tentattivi ta' violenza. Il-mara tiegħi u t-tifla baqgħu beżana minħabba li kellhom nuqqas ta' sigurtà. il persuna issa tresqu quddiem il-qorti penali għal dawn latti u dawn il-reati. Naħseb li l-ex President Buzek ħaqqu l-ħajr u anke l-President tissa, il-kollega Boskurt għall appoġġ u anke l appoġġ tal-maġġoranza kbira tal-membri ta' din il-Kamra. Nirringrazzja l-Pulizija tal-Lancashire tal-li għenu l-familja tijaj biex inkompli anke bid-dmirijiet ta' parlamentari tijaj u servizz lokali ta' prosekuzzjoni li wasqu l-dawn in-nies u il-ġustizja. Kollegi, sal-lum mandi lebda tweġiba lill tifla tiegħi ta' disa snin li għadha tistaqsi għala ġara hekk, iżda xorta waħda f'din il-kamra hawn MEP li dak iż-żmien offra lil dawn ir-razzisti appoġġ u għajnuna li seta' joffrilhom. Kunu ċerti minn ħaġa waħda, aħna musser nibżaw qudiem il- attak vili ta'kom, għatmu ħat ifirduna, aħna ħnibqaw maquda u naffaċċawkom. Illum qed nitkellem mhux biss għal din il-Kamra iżda anke għal kull ċittadin li jaħsibha mod ġust ta' pajjiżi u anke tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Grazzi għajt il-President. Prego. Man. Ik jozba. Prego parli per kortesija. Jek joġbok, tista titkellem. jaka zaistniała na Ukrainie, chodzi o sytuację pani fuq l-Ukrajina, din hija xi ħaġa nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni tal-ex Prim Ministru, is-Sinjura Timoshenko, u l-bojkott propost tagħha tal-kampjonati Ewropej tal-2012. Nixtieq niddiskutu dan is-suġġett fil-laqa tal-plenarja li jmiss fi Strasburgu fil-waqt li qed nitkellmu dwar ir-riżoluzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajina, nixtieq nitkellmu fuqha. Mbagħad nixtieq nappellalkom li tirrifjutaw dan il-bojkot bħala azzjoni jew mod ta' azzjoni meta aħna rridu nipromovu demokrazija u drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajina. Kulħadd anke l-oppożizzjoni fl-Ukrajina jridu li dawn il-kampjonati jkomplu. Naħseb dan huwa dibattitu f'waqtu u meħtieġ. Dan il-ballun li qed jitressaq qudiem il-Presidenza huwa simbolu tal-appoġġ tagħna u aħna nixtiequ li dan jiġi trasferit bħala simbolu tal-appoġġ tagħna bħala lis-Sinjura Timoshenko. Jien ukoll rridu nafna lab il-ballun. Bene. Cari colleghi e cari colleghi, la votazione. Eżis kollegi, il-votazzjoni ser tkun twila u għalek nishtiq nesprimi s-solidarjetà tal-Kamra kollha lill-Onorevoli Karim u dik personali tiegħi u anki tal-President Schulz. Nishtiq nħabbar li d-dikjerazzjoni bil-miktub prezentata mid-deputati Albertini, Kolarska Bobinska, Rinaldi u Sassoli fuq appoġġ tal